Eh, tal-ikel li ġej minn sorsi u għajjun eh, lokali Ewropej. Grazie Sur Sakadimela biex u l-proċedura kħedċi għaj Sur kelli.